Pen prezeda. Il-President. Ladies and gentlemen, I will continue in my uh, Czech language. Continue. Continue bil-Czech. Uh, Istessjoni hija miftuħa. L-ewwel punt hija istqarrija tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea u rappreżentant qoli tal-Unjoni għal affarijiet barranin u politika sekurtà fis-sitwazzjoni dwar is-sitwazzjoni Venezuela. Il-klim ta' introduzzjoni fil-fatt eh, issa nixtieq ninsel kummissarju. The new coming President, membri onorevoli, l-aħbar li juħir